Nista nalqu dan il-punt, un bat nibutaw eh, il-ħamis, il-sessjoni li misna għada, saduta għada 21. L-agenda ġaġi publikat fid-dokument u fuq l-internet u kol. Grazzi, naġġornaw s-seduta.